Issa naddu għall-ispiegazzjonijiet tal-vot. L-ewwel net fuq eh, l-elezzjoni tal-Medjatur Ewropew sur Bonsignore. Dan il-vot il-Parlament Ewropew esprima il-fiduċa li għandu fil-Medjatur Ewropew li għandu mandat sa' tmiem tal-leġislatura tagħna Jiena nixtieq ngħid li dan huwa vot pożittiv għalina l-koll għaċ-ċittadini Ewropej kollha Il-Medjatur Ewropew se jħuħsib l-menti ta' ċittadini minħabba amministrazzjoni ħażina tal-istituzzjonijiet tagħna. Il-Medjatur eh, wieġeb qudiem il-Parlament dwar kif tista' titkabbar it-trasparenza fil-ħidma tiegħu kif intejbu il-kooperazzjoni bejn il-Parlament u l-Uffiċċju tal-Medjatur anke l-komunikazzjoni mal-pubbliku ir wol tiegħu se jkun importanti ħafna fid-difiża ta' ċittadini Ewropej fir-relazzjonijiet mal-amministrazzjoni l istituzzjoni pubblika u anki biex iċ-ċittadini iħossu illi l-Ewropa hija darhom naqsu il-pis li mhux dejjem jagħti l frott tal-burokrazija u li kontratjew iridu naħdmu lkoll l-Unjoni se tkun dejjem iktar politika jekk taraf tpoġġi fil-qofol u fil-qalba tal-azzjonijiet tagħha iċ-ċittadin għal daqstant Nittama li il-medjatur il-ġdid se jkun jaf juża l-esperjenza li kiseb diġa biex ikompli tejjeb ir-relazzjonijiet pozittivi ma' ċittadini Ewropej. Grazzi, Sur President. Stinek ġoli Għal rapport ta' Signora Ġoli hemm ħames spjegazzjonijiet tal-vot. Is-Sinjur Antoniotis, minuta. Sur President, jena inqis li relatur Sunjura Ġoli għamlet xogħol eċċellenti anke flimkien ma' gruppi politiċi kollha fuq dan ir-rapport li nappoġġa b'konvinzjoni sħiħa flimkien mal-kollegi tal-PPE. Nixtieq nesprimi l-appoġġ tiegħi għal dik il-parti tar-rapport fejn misħu li n negozjati revizjoni tal-ftehim ta' Kotonu għandhom iqisu minn banda il-konsegwenzi tal-kriżi finanzjarja u minnaħa l-oħra il-fenomeni ta' immigrazzjoni u fuq kollox tal-ħtieġa illi inwaqfu l-immigrazzjoni klandestina din għanda impatt negattiv għall aħħar kemm fuq l-ekonomija tal-pajjiżi tal-ACP li minħabba f'dan il-fenomenu qegħdin jitilfu il-ħaddiema tiegħu u um, il-ħaddiema kwalifikati li huma importanti għall iżvilupp tagħhom kemm fuqhom kif ukoll fuq il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li huma l-iktar milquta mill-immigrazzjoni eh, klandestina bħal l-Italja li l-kapaċitajiet tagħha li tassorbi dawn l-immigranti għandha eh, limiti f'termini ekonomiċi u u tax-xogħol li ma jistgħux eh, ma nistgħux naqbżuhom jekk aħna rridu nevitaw fenomeni ta' degradazzjoni soċjali. Grazzi. Is-Sur Van Eke. Grazzi, Sur President, jiena votajt kontra rapport ta' Sinjura Joli għaliex jiena ma naqbilx ma l-ipotezi illi fih dan il-rapport, ġifiri illi aħna rridu nġildu kontra il-brain drain mill-Afrika. Aħna naħsbu li l-Afrikani għandhom jihdoħsib pajjiżhom u naqbel dwar dan imma għaliex irridu minn hemmhekk bat mbagħad noħolqu politika ġdida l-immigrazzjoni lejn l-Ewropa għaliex din il-politika l-immigrazzjoni hija eh, setejn il-brain drain u il-persuni l-iktar kapaċi uh, Afrikani din il-karta blu hija katastrofika għall-Ewropa u għall-Afrika u l-Afrikani l-immigrazzjoni ċirkolari il-ġlieda eh, hija uh, illużjoni għaliex l-immigranti qatt ma se jmorru lura f'pajjiżhom u hekk allura nkunu qegħdin nagħtu daqqatit lill-immigrazzjoni klandestina. Is-sur Annan għal minuta. L-agenda tagħna eh, din il-ġimgħa ma tantx kienet waħda tajba, kienet sudajfa, u nafu għalfejn għaliex kien hemm xi manuvri partikolari mm, ikolli najt li aħna qegħdin nisimgħu dawn is-smieħ bla sens. U ħafna mill-membri jasbu li aħna ser naħtru il-27, l-aħjar 27 komissarju biex ikunu eh, eh, jagħmlu xogħol eċċellenti. Però dawn mhux biss ser ikunu l-eżekuttiv ħajkollhom id-dritt li jinizjaw il-liġijiet ah, għandhom uh, poter straordinarju fuq kwalunkwe kuntest, però rridu nżommu f'moħħna li dawn mihomx eżattament eh, qed uh, jagħtu l-ebda risposta lill elettorat Dan huwa wieħed esklusiv 736 eh, MEP ser jiddeċidi min ser imexxi il-kontinent. M'hemmx għalfejn tkun euroxettiku biex ma taċċettax dan din hija l-idea ta' uh, demokrazija, pero li spiċċaw mbagħad ma ħadmux kif, kif suppost il-koll edin niġu imminati minn dan il-proċess. U kirjux Kamal jena lebto. Is-Sur Kamal li kjoċbok, Minuta, grazie ħafna, Sur President. Meta nikkonsidraw ir-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u l-ACP, l-ewwel prinċipju għandu jkun kif ser ngħinu li nies joħorġu mill-faqar f'dawn il-pajjiżi. Issa meta nitkellem mal-negozjanti f'dawn il-pajjiżi huma jilmentaw li anka 40 sena wara l-indipendenza ħafna minnhom għadhom isofru mill-problemi ta' 40 sena ta' soċjaliżmu u li manħabba fek huma għadhom dipendenti fuq l-ekonomiji primarji u wkoll fuq eh, l-għajnuniet. Dawn in-negozjanti f'dawn il-pajjiżi wkoll jgħidu li kif il-trade barriers qed jagħmlu ħsara lil dawn il-pajjiżi qed jagħmlu l-ikel u l-mediċini iktar iqumu flus għaċ-ċittadini huma jilmentaw fuq tariffs u non-tariffs barriers tal-Unjoni Ewropea u jiena nispera li jisiru s f'dan il-gwajt. Jino kontent li il-Kommissjoni għamlet unit biex tejn l-negozjanti f'daw il-pajzi din jizviluppaw biex jesportaw fl-Unjoni Ewropea. Għanna nemlu niftaklu l ewwel prinċipju huwa li biex nejnu l-foqra huwa li nikoraġiċu iktar kummerċ u nejnu l-negozjanti f'daw il-pajjiżi. Grazzi, Sur Klas, għal minuti kjoġbok. Grazzi, President. Il-paragrafu 31 ta' Sinjura Jolie kien biżejjed biex wieħed jivvota kontra. Hemmhekk qed nitolbu lill-Kummissjoni biex tiffaċilita l-immigrazzjoni ċirkolari permezz ta' viżi ċirkolari. Din l-immigrazzjoni ċirkolari hija aħbar ħażina l-aħħar. U ideja ħażina fil-fatt, fil ija illużjoni ma teżistix ir-realtà illi permezz ta' eh, permessi ta' residenza eh, limitati naraw li l-immigranti jibqaw fl-Europa u jisiru mbagħad immigranti klandestini. Jiġifieri nkunu qegħdin nagħtu daqqatit l-immigrazzjoni klandestina aħna ma rridux natu lok li wara din l-immigrazzjoni eh, temporanja l-immigranti imorru lura f'pajjiżhom. Imma nkunu fil-fatt qegħdin eh, natu x-xemx bl-arbil. regarding Prim Ministru, jina, President, jiskużawni, eh, jina nishtiq nitkellem dwar il-ħin li tana ħafna nies eh, ġermen din il-kamra iżumu ħafna iktar jitkellmu il-ħin li suppost. U dan jiġi permess lilhom. Jiena nixtieq ngħid lill-presidenti li jmexxu il-kamra biex joqogħdu attenti biex bekk kulħadd iżomm mal-ħin tiegħu. Nixtieq ukoll li tkellem dwar il-catch DI. eye. Ehm, ehm, meta kolli ċans nitkellem dwar dan. Grazzi ħafna. Ekwa sanna fit-tmim ta' din is-seduta Eh, illi terġa' tibda illum wara nofsinhar fit-tlieta.